Grazzi ħafna. Eżis President tal-Kumitati, membru onorevoli, huwa pjaċi kbir li għandi l-unuri nimder qudiemkom illum. Jiena naf il-portafol illi ħajkoll il kompetenza għalih u li ħaniħu ħsib jien jekk intom tikkonfermawni bħala kummissarju ħajkollu impatt fuqkom il kol u fuq il-500 miljun ċittadin li huma il kol parti minn dan il-proġett konġunt ġifir l-Unjoni Ewropea. Aħna nafu li aħna entużjasti ħafna, iżda huwa b'sens ta' responsabilta' qawwi ħafna li aħna li jiena qed nitlobkom sabiex tikkonfermawni bħala kummissarju. Jiena qed ngħid nitlobkom b'entużjażmu ħabba li jiena nemmen li nistgħu nagħmlu differenza bħal bħalkom il-koll jiena tħalt fil-politika minħabba li xtaqt nagħti kontribuzzjoni għas-soċjetà. Xtaqt illi inħalli is-sinjal e, tal-ħidma tiegħi billi l-affarijiet nagħmluhom ħafna aħjar għaċ ċittadini. Kien hemm politiku e, popolari ħafna tar-Repubblika Ċeka, ħafna iktar popolari minni, li kien hawnhekk quddiemkom fis-sena 2000 u qal li l-valuri Ewropej hekk kif kienu mfasslin bl-istorja Ewropea u hekk kif kienu adottati mill-bqija tad-dinja huma ir-rispett tal-individwu tal-libertajiet. id rispett ta' drittijiet u ta' dinjità tal bnidem il-prinċipju ta' solidarjetà, l-ugwaljanza qoddim is-sistema tal-liġi, stat ta' dritt, il-ħarsin tal-minoritajiet etniċi kollha, l-istituzzjonijiet demokratiċi kollha, separazzjoni bejn l-istat eh, ġudizzjarju, politiku u soċjali u aħna Naħsbu wkoll li l-iżvilupp tal-soċjetà ċivili u tal-ekonomija tas hija importanti ħafna. Vlaslav Havel diġà kien qed jitkellem mod eh, li kien pjuttost prematur li mill-lat pozittiv, allura nitlobkom sabiex tejnuni ħalli aħna nikontribwixxu għal ħarsin ta' dawn id-drittijiet fundamentali li ju diskriva tajjeb ħafna u nixtieq li huma jkunu rispettati. Dawn huma valuri li jiena nħaddan u nemmen fihom. Il-portafoll ġdid tal-ġustizzja konsumaturi u kolljanza bejn is-sessi għandu jenna sabiex aħna jkollna pont sot bejn is-sistemi nazzjonali u l-liġi Ewropea. Dan jista' jenna dan il-portafol ħalli jkun iktar tkabbir ekonomiku minħabba li sistema ġudizzjarja b'saħħitha hija importanti ħafna sabiex aħna jkollna ambjent kummerċjali tajjeb. Iżda fl ħin aħna nixtiequ li l-ewwel qabel kollox ikonna suq waħdini iktar ġust, ġifier il-portafol tiegħi qed ipoġġi lin-nies fil-qofol ta' kollox aħna qegħdin nippruvaw nippermettu lill-ċittadini sabiex ikollhom l-għażla, jkollhom iktar fiduċja fis-sistema. Jekk meta tneħħi il-kunċetti legali u l-kumplessitajiet kull proposta li tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dawn it-tlet oqsma ikolla dejjem l-istess għan. L-ewwel net aħna qegħdin nippruvaw nagħtu iktar għażla l-ċittadini iktar ħarsin fis sissin nittamaw l umma jkollhom iktar fiduċja fis-sistema jiena fil-mandat tiegħi ħan nipprova dejjem insamma leħen iċ-ċittadini dan dinja opportunità unika sabiex dawn it-tlett aspetti tal-portafol jinġibu flimkien. Jina nishtiq il-namel differenza f'dawn it-tlet eh, oqsma. L-għonet jina nishtiq nizgura li n kollom ikollhom iktar għażla. Dan xi fisser fil-prattika? Dan ifisser li wieħed ikollu l-għażla li jażel fejn jahdem jaħdem fejn jixtieq jgħix fl-Unjoni Ewropea bri rispett tal-ċaqli eh, tal-moviment, li fatt li wieħed jiċċaqlaq vera rridu nħarsu kontra l-abbuż iżda jaħna naħsbu illi ma nixtiequx illi niddibutaw il-valur il valur tal-ċaqli eh, ħieles. Jina naħseb illi kulħadd għandu dritt li jgħix fil-paċi mingħajr ma jkun meddet mill-vjolenza jew mill-li jkun ippersegwitat. Aħna naħsbu li ċittadini Ewropej għandhom dawn id-drittijiet iżda l-Unjoni Ewropea titħarreshom. Ġifiri, aħna rridu naraw illi n-nisa jistaw jkunu f'pożizzjoni sabiex jazlu li jkunu headmistresses jew inkella tobba fuq l-istess livell bħal l-irġiel u li għalaw l-istess paga jiena ħanħares in-nisa u drittijiet tagħhom. Aħna nixtieq ukoll li nagħtu l-konsumatur bizzejiet għażla u iktar drittijiet kemm jekk huma jixtru fuq l-internet u anke jekk ma jixtrux fuq l-internet. U anka jekk dawn huma parti mir rivoluzzjoni digitali u anka jekk inti ħad kompli tixtri fil-ħanut li qiegħed ħdejk aħna nixtiequ natu l-għażla li ċittadini ħalli huma jiddeċidu jekk jixtiequx jidħlu fis-sħubija ċivili jew inkella jiżżewġux jew inkella permezz ta' eh, għaqda oħra. U aħna qegħdin nippruvaw illi naħdmu iktar fuq drittijiet tal-proprjetà u drittijiet oħrajn ċivili. Jena ħankun et nejnu skulli u ħajjajn il-Komissarju Timmermans ħalibek aħna nkunu et naħdmu fuq il-ħarsin tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem u l-Istat ta' Dritt ħalibek aħna naraw li l-kontroll li jkun hemm bżonn li huwa parti mid-demokrazija tagħna ikun kontrolli ikun u fl-istessin aħna rridu naraw li l-sobija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni Internazzjonali tissir kemm jista' jkun malajr. Nixtieq inserħilkom raskom il-drittijiet tal-individwu ħajkunu eh, permessi jekk aħna jkollna l-adozzjoni mill-iktar fis riforma tal-regolament u leġiżlazzjoni fuq il-protezzjoni tal-informazzjoni fuq data protection u li aħna jkollna l-istess protezzjoni anke fl-Istati Uniti. Jiena nixtieq li l-minoritajiet etniċi jkunu mħarsa mill-persekuzzjoni mill-vjolenza u li dawn ikunu iktar integrati fis-soċjetà tagħna, aħna jiena nixtieq li nipproteġi wkoll iktar membri vulnerabbli tas-soċjetà tagħna, nixtieq li aħna nħarsu drittijiet ta' tfal, speċjalment fuq l-internet, u nixtieq li niżgura li huma jkollhom id-dritt għal proġettimenti kriminali ġusti jekk huma ikunu involuti. Nixtieq li ikollna uffiċċju ta' prosekutur pubbliku effiċjenti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu inħarsu li ċittadini tagħna u l-flus li huma tikkontribwixxu fit-taxxi għall baġit Ewropew. Jiena nixtieq li jkun hemm ġiba ġust ġusta f'kull settur, speċjalment fis-settur finanzjarju. Il-liġi tal-kumpanija hija ħaġa importanti li hija marbuta mal-informazzjoni li għandha tingħata lill-konsumatur. Jien ħa naħdem ħafna mal-Awtorità Bankarja Ewropea ħalli bekk nara il leġiżlazzjoni fuq il-politika bankarja u finanzjarja tkun implementata bissieħ. Jiena nixtieq ukoll li niżgura li l-prodotti li wi il-konsumaturi qegħdin jixtruqu ma tajbina li jom mhumiex perikolużi. Jiena u kol meta t-naħseb fuq il-ħarsin, edda naħseb u kol fuq dawk in nisa illi għedin ibatu meħabba violenza, jew violenza domestika, jew anka il-prattika inumana tal-mutilazzjoni ġenitali. Din hija xi ħaġa illi ma tmur dak kollu li l-Unjoni Ewropea da tirrappreżenta. Il-vittmi ta' din it-tip ta' violenza hemm bżonn li isemmaw leħinhom u li aħna ngħinuhom isemmaw leħinhom. Jiena nixtieq li l-ċittadini kollhom iktar fiduċja fis-sistemi ġudizzjarji fl-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu verament maqudin fid-diversità tagħna iżda rridu niżguraw li tradizzjonijiet legali differenti tagħna ma jkunux xkiel għal ħelsien ġustizzja jew għas-suq waħdini iċ-ċittadini għandhom ikunu kapaċi li jafdaw fis sistemi ġudizzjarji tagħna u l-sistemi ġudizzjarji bejnietom iridu japplikaw l-arfin reċiproku anka fil-każ ta' mandat tar-Rest Ewropew jew nkella fil-każ tal-infurzar ta' sentenzi tal-qrati ta' stati membri oħrajn. Huwa importanti u jista' jaħdem biss jekk ikun hemm il-fiduċja bejnietna. Għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni u iktar standards minimi wkoll fl-Unjoni Ewropea kemm fil-qasam ċivili kif ukoll fil-qasam tal-liġi kriminali nazzjonali. Iżda, aħna nixtieq ukoll illi intejbu il-tarif li aħna għanna fis sistemi legali ta', ta xurxin jina nishtiq illi nara li kunem iktar taħriġ ta' dawk li jiprattikaw il-liġi fil sati membri tagħna illi fil-fatt għandhom bżonn dan it-tarif ta' sistemi legali ta' pajjiżi oħrajn ħalli bekk huma jkun jistgħu jibbenefikaw minn dan it-talim. Jiena nemmen ukoll illi il-ġustizzja elettronika li justice u għet mill-lodda Eh, verament essenzjali li aħna għanna sabiex insaħħu l-ħarsin ta' ċittadini u prattikanti fil-liġi kif ukoll il kumpanija Nixtieq li din għandha ikun għodda iktar interattiv, nixtieq ukoll niżgura li l-konsumaturi kun jistgħu jafdaw fil-fdak li jixtru minn ma jqogħdu jibżgħu illi m'għandhomx eh, li ħajkun hemm kol xi problemi fi stati membri oħra. Jiena nixtieq li konna iktar infurzar ħalli konna kol il-proċedura ta' talbiet iż-żar small claims. Nixtieq ukoll li naħdmu iktar fuq l-ADR fuq l-Alternative Dispute Resolution. Nixtieq li nara ukoll jekk hemmx bżonn iktar passi fuq eh, ir-redress kollettiv Nishtiq u koll jitpoġġa ħafna iktar pressjoni fuq is-setat tal-infurzar ħalli ċittadini ma jkunux imnaqsi mid-drittijiet tagħhom. Jiena nixtieq li jkun hemm kooperazzjoni tajba mal-Istati Membri ħalli bekk inħarsu l-interessi ta' ċittadini. Membri onorevoli, nixtieq illi intemm id diskurs tiegħi b'nota personali. Tmin snin ilu jiena kont f'ċella tal-ħabs f'Repubblika Ċeka minħabba li kont vittma ta' nuqqas ta' ġustizzja. Fil-fatt, tant kont viċin nuqqas l-inġustizzja, illi tant kont ixxukkjata ma stajċ nemmen illi wieħed jista' jitpoġġa jintefa' l-ħabs mingħajr prova u wara snin twal aħna rajna li l-akkuża kienet illegali u kienet falsa kontrija. U dan kien l-unika motta kif jina wassajt nasal għal ġustizzja minħabba li wara dan ix-xokk xtaqt inkunna fiktar kif is-sistema ġudizzjarja għandha taħdem u għalhekk jiena bdejt naħdem. fuq ir reputazzjoni tiegħi u bdejt nistudja l-liġi, nastudjajt l-liġi fi Praga u xtaqt li nistudja l-liġi u koll minħabba li nxtaqt xol ġdijt. Minħabba li xol li kelli qabel kien f-settur fejn ismi kien maħmuċ minħabba il fat li jina tafawni il-ħabs. Ġifiri snin wara, din l-esperjenza niġġorra miħaj, xorta waħda u meta nara li jkun hemm inġustizzja jiena verament inħoss għal dawn in-nies li kuna tibgħat minħabba l-inġustizzja għalhekk nixtieq illi ikonna soċjetà ġusta fejn in-nies ikunu qed jibbażaw fuq il-valuri tal-fiduċja u fiduċja reċiproka. Aħna ma nistgħux ikollna dubju illi ġustizzja dejjem għandha tirbaħ. fil kastijaj tiegħi hekk ġara u s-sistema ġudizzjarja fil-Repubblika Ċeka kompensatni u koll u naħseb illi fajnejn il-maġġoranza ta' ċittadini reġettatni reputazzjoni nadifa u tajba. Jena eh, illi il- nertu sistema li kem taqabilna kif ukoll warajna jkunu gburin bija. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil mimitzaw u Signora Redding illi verament ressu proposti importanti. Jiena ġeja minn naħa tal-politika reġjonali u l-fondi strutturali ġifiri dinja dinja tal-proġetti u dejjem aħna ridna nil ċertu għanijiet bħala Ministru tal-Izvilupp Reġjonali din hija l-aħħar ġurnata tiegħi bħala Ministru ħan reżenja għada jiena ħdimt ħafna għal xar snin li ġejjin dak li nxaqsam il-fondi strutturali. Il-Kummissjoni ġdida taħdem mod ġdid jiena nixtieq il nappoġġa l-approċċ l-ġdid li kien prezentat mill-Sur Juncker dan huwa l-approċċ propju li jiena ħanadotta f'dan ir wol ġdid. Nixtieq illi nevitaw is-silos naraw li konnektaw kooperazzjoni bejn il-portafolli skont il-prinċipli li jena identifikajt jina membru elett tal-Parlament eh, tal-Repubblika Ċeka jina politiku, politika, eh, fil-politika u mux eh, naħdem fil-ċivil u jiena ma nasibx li jemma l-fejn uqt nsemmi kull suġġett li jiena ħanaħdem fuq u f'dan il-portafol tant eċitanti, però għanna għanijiet komuni. U aħna ħanilħu dawn għanijiet fl flimkien nixtieq li nibda billi nilħu riżultati importanti li tant qed jistennew min-naħa tagħna iċ-ċittadini Ewropej fuq erba' suġġett importanti riforma tar-regoli ta' data protection, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, id-drittijiet tal-konsumaturi u il-regolament tas sigurta tal-prodotti. Fis-sessin jina l-esta li naħdem ma'kom ħalli niżviluppaw aġenda għal ħames snin li ġejjin ħalli bekk dan il-portavol meċruħ il-qoddim flimkien. Jekk irna xrin nagħmlu hekk żgur li jista' jkun wahdini iktar ġus li jkun tajjeb kemm għall-konsumaturi kif ukoll għal kumpaniji Nixtieq nerġa' ntenni illi jiena nixtieq li ċittadini tagħna jkollhom iktar għażla, iktar ħarsien u iktar fiduċja fis-sistema. Ningrazzjakom ħafna.